Welcome back uh, to the committee meet. Nilqakom lura fil-laqa tal-komitat. Mux se jkunaw interpretazzjoni bi-Slovak dal-ħodu. U nishtiq ukoll nfakkarkom illi dal-ħodu bej 9 u l-10 u nofs il-senjura Moran Xartie għanda ospiti minn uh, kostituenza taħħa jekk mintkomx għaw diġa, aħna nilawkom. Fuq il trialogu fuq il-regolament tal-istatistika, tini trialogu, il-rapporteru sur Metterix, dana sar fi 26 april. U eh, sar progress tajjeb. Kienem laqa anki fuq livell tekniku. U eh, se jkun hemm eh, trialogu ieħor eh, fis-16 ta' Mejju din il ġimma ġifiri fuq il- fuq il-protezzjoni tal ħaddejma ta' minant karċinoġeni u mutaġeni fuq ix-xogħol fuq CMD 2 u Roland huwa r-rapporter u anki dan se jkun fi 17 ta' Mejju. Pitada. Jiena u kol nishtiq nżid il l-biraħ war nofsinar kienem ftit membri prezenti, pero aħna kellna riċerkaturi u esperti u rappresentanti kwalifikati biex nitkellmu fuq l-automazzjoni u l-digitalizzazzjoni u l-impatt tagħhom fuq is-soċjetà u fuq il-ħajja tal-ħaddiema. Kienet Kien dibattitu interessanti ħafna U però il-dibattitu kien bejn ir-riċerkaturi għax il-membri tal-parlament kienu ftit wisq. U nixtieq ngħid illi dan is-suġġett se nerġgħu nitkellmu fuq minna unu ftit um, żmien ieħor. Għax hemm kwistjonijiet gravi illi għandhom illi jitolbu li jkun hemm diskussjoni profonda u jiena żgura illi xieħut minn dawk li ħadu sem fil-laqa il-beraħ eh, se jkunu se jerġaw jiġu biex ikelmuna, ma naħseb li se jkun hemm anki persuni ġodda u esperti oħrajn li jistgħu jagħtuna informazzjonijiet u dejta li huma importanti u nistgħu nimmeditaw fuqhom li għandhom impatt fuq il-ħajja tal-ħaddiema ta fis-snin li ġejjin. Issa nistaw naddu għal punt numru jħed fuq l-agenda tal-lum, illi huwa l-punt numru 6, ċo il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u il-ħajja tal-familja għal ġenituri u għal carers. Kien hemm 660 emendi prezentati barra minn dawk illi, illi barra minn 18 l-emenda li prezenta r-rapporter. Kienem ħafna xogħol sar u li se jsir u nagħti l-mikrofonu lir rapporter Grazzi, President. Kif inti għatina kont kontent illi għaw interess kbir f'dan il-fajl. Eh, ma rridux nidġudika waħda l-interess minn kemm hemm prezenti da dal-għodu fil-laqa, imma fuq il fat li kien hemm 660 emenda. Jiena ħadd nota wkoll li l-maġġoranza ta' dawn l-emendi ħadu l-istess eh, pożizzjoni simili. Jiena mhux se nitkellem fit-tul fuq il-kwestjonijiet li diġa bil fuqhom. Nifhem illi ċerti emendi illi imurru kontra l-pożizzjoni, però nistaw najdu li mod ġenerali l-element eh, jider li huwa appoġġat mill-maġġoranza daw li senajt. L-ewwel net il-bżonn li ninkoraġixxu l-istati membri li jagħtu faċilitajiet ta' caring. Il-kwestjoni li rridu nefokaw fuq il-persuni b'diżabilitajiet u anke il-paternity leave anki fil-kas ta' adozzjoni, mux bil-kas ta' twelid biss, l-erba, illi li fandu jitħallas, il-ħames wieħed u għalli għandu jkunem zida eh, fil-kwantità ta' livi li mish trasferibli, 10 snin eh, u ħames 5 snin ta' carers u 8 pont huwa illi iż-żmien illi l-parent li jista' jiġi mitlub għandu u ikun bejn għal tifel li kollu minn 8 sa 12 sena. Dawn huma fuq dawn il-kwistjonijiet kollha hemm ftejm ġenerali. U dana jider li huwa kollox sew, però hemm ħafna punti illi se jkollna niddiskutu sew fuqhom. U illi kien hemm emendi Eh, biex najdu ek estremi. Hemm proposti fuq remunerazzjoni mill-paga sħiħa jew illi nħalluha fidejn l-istat membru il-kwantità ta' salarju. U għalhekk hemm appoġġ biex inneħħu il-livell ta' sick pay għal livell ġdid ta' remunerazzjoni. Il-pożizzjoni tiegħi attwalment hija li għandna nagħmlu għanna nifissaw percentual tal-rata gross bħala minimu fuq dawn emendi proposti. Il-proposti tal-membri e, e varjaw minn 55% sal-100% tal-paga grossa. Et nara xi kompromessi fin-nofs tal-range għal tipi differenti li huma proposti. Per eżempju fuq il- Eh, fuq il-8 snin sa' 11 sena għal parental leave. Aħna għaxejn maqsumin u kol bejn dawk li huma favur iż-żida biex nastu sa' 12 il-sena. U dawk illi iriduha eh, din l-età tibqa għal 8 snin. Nistgħu niddiskutuha, però naħseb illi 10 huwa po kompromess tajjeb biex nieħdu negozjati l-Kunsill. Però nistgħu nistennew u naraw kif imorru l-diskussjonijiet. Fuq id-definizzjoni ta' relative għal relief tal-carers. Hemm ħafna eh, definizzjonijiet li jespandu eh, il-definizjoni eh, ta' relative nistaw niddiskutu kif nistaw nsibu kompromess anki fuq dan id-definizzjonijiet. Umbat fuq il-fat li il-lif tal-paternità jista' jkunu għandu jiġi ikun obbligatorju. Jiena min fuq dan suppost naqblu fuqu. Imma nistan, jena lest nikteb f-recital illi l-istat membri jistaw jiġu koraġati, pero ma naħsibx li għanna nimponuwa fid-direttiva. Eh, jiena jena però disponibli lest niddiskuti fuq dan il-punt u fil-ġranet li ġejjien. Fuq l-arranġamenti għal Eh, parental leave għal single parents. Ħafna membri eh, saħu fuq id-diffikultajiet tal-ġenituri eh, singoli. Eh, jina naqbel nżidu drittijiet tagħhom fuq il-liv, imma l-efferti, l-isforzi fl-emendi huma tajbin, però rridu noqogħdu attenti li ma jmorrux li l-emwis għaliex jista' jkun anki deterrent għall-impiegabilità tal-ġenituri singoli. Fuq l-SMEs, il-fokus fil-leġislazzjoni kienet biex inneħu ħafna mill-pisi il eh, eh, li huma sproporzjonati biex din il-liġi ikolla sol ċess e, u importanti li namlu din salvagwardja u għal din ir-raġuni jiena e, e, għamel emendi lejn la bozz principali biex jiproteġi iktar il-drittijiet tal-SMI u ta' min Il- ħodu paċenzja miħaj għax hemm ħafna emmendi, però jiena les niddiskuti magħhom ma' shadows fil-ġranet li ġejjin, il-kalendarju ġaġi konkluż u se jiġi eh, distribwit li shadows illum jew għada. Jiena nifhem illi diskussjonijiet fil-kunsill mixjin anki biex natu ħafna iktar setatu flessibilità lill-Istati membri milli hemm fil-fatt fil-proposta tal-Kummissjoni. E ġifiri se jkonna problema hawnhekk. Dina u koll dan il-fatti jisħaq fuq il-fatti li jemżon nkunu raġonevoli iktar bilanċati fil-ħidma tagħna fil-Parlament. Jiena nħares l-qoddim biex ners inkompli naħdem mal-membri kollha tal-Kumitat. Jiena ottimista ħafna li se nsibu ftejim fil-Parlament. Għaliex jiena verament imħasseb mux fuq dak li niddeċidu għonek fil-Parlament imma meta mmorru fit-trialogu. Allora rridu ma' maqudin kem jista' jkun għandna niproduċu rapport bilanċat u rridu nkunu lesti anki biex nieħdu umbat il pozizjoni tagħna lejn il kunsil għax jiena naħseb li jista' jkonna eh, iktar problemi minn dak li kellna hawnhekk fil-Parlament, fil kunsil Grazie, Sur Kaza. Issa l-SND. Shadow tal-SND Maria Arena. Grazzi. Eh, nitlob skuza li wasal daċin tart, <clears throat> pero eh, il-fat li għanna komitati eh, kontemporani, fisser li ma nkunux nistaw nkunu prezenti kull-imkien, ma smajtum kolla l-kommenti ta' kaza, pero diġa kena opportunità niddiskutu fuqom, u ħanna nablu ma ħafna mill-pozizjonijiet tijaw. U nistgħu najdu li fuq il-proposta tal-Kummissjoni nistgħu nikkonfermaw li proposta hija tajba l-idea hija li nagħmlu xi bidliet u u però l-proposta eh, edha tissodisfa tlet għanijiet eh, tal-SND u anki David Kaza għandu l-istess tħassib illi kunem bilanċ tajjeb bejn il-ħajja privata u l-ħajja professjonali u anki l-mezzi biex eh, niksbuh dan il-bilanċ u biex u dan hawnhekk huwa importanti ħafna remunerazzjoni. U il-umbat eh, il-ġlieda kontra l-istereotipi jridu nkunu lesti eh, nġildu kontra non trasferibilità u rridu nizguraw li aħniex maħnix qed insaħħu l-istereotipi bejn ir-rol tal raġel u rol tal-mara fil-caring eh, eh, fil-kura tal-familja. <clears throat> U kifat il-proposta tal-Komissjoni tistolissom dawn it-tletanijiet, però hemm lok għal eh, titjib l-ewwel net. Meta nitkellmu fuq il-liv paternali, naħseb li tkun ħaġa utli li nagħmluha obbligatorja għaliex rajna illi f'ħafna kazi jekk ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea diġa' għandhom dan id-dritt għal liv pattern, ta' paternità, però ħafna drabi mhuwiex disponibbli għax hawn dawn ir-ruoli tradizzjonali tal-irġiel u ċerti ideat fuq dawn ir-ruoli. Il-lif paternali mhuwiex għazla. Eh, eh, jekk narawa bħala obbligu jista' jgħin biex e, il-misserijiet jużaw dan id-dritt. Tieni punt, jekk aħna nitkellmu fuq il-liv tal-paternità, <clears throat> dana għandu e, għandu jeżisti anke meta jintelef tintelef it-tarbija. E, ħafna drabi memx id-dritt għal dan għal dan il-liv paternali. Però il-ġenituri għandhom dritt anki ikollhom periodu ta' luttu eh, eh, eh, għal din għal dan il-kas. <clears throat> U rridu namlu emenda fuq dan. Aħna sa nipprovaw niproponu emenda anki biex nizguraw li ma jkunx hemm klawżola ta' non regressjoni. Għax diġa saru ħafna affarijiet minn naħa tal-istati membri u kien hemm stati membri għamlu progress, però ma nixtiequx aħna illi test il-ġdid iwassal għal sitwazzjoni fejn eh, l-istati membri jieħdu pass lura. Eh, Ġifieri jekk diġa għamlu progress ma ridux illi jerġgħu lura. U ridu nagħmlu eh, klawzola, rridu ninkludu klawzola kif fit-test. U mat fl-aħħar punt importanti li nħossu li se wasal għal ħafna nimmaġna ħafna diskussjoni mal-Kunsill hija l-kwistjoni ta' remunerazzjoni. il kunsil stabilixa regola illi il remunerazzjoni il għandha tkun skont il-paga għas sick leave u dinja hija illi naħseb illi anki kaza jaqbel illi se joħloq problemi fl-istati membri fuq il-kopertura eh, għanna reġimi differenti. Il-proposta tar-rapporter hija li jekk aħna nitkellmu fuq il-lif parentali għanna l-75% tal-paga 70-75 illi għanda tenżam Umbat, eh, Eh, level ta' perċentuali għal tipi kollha u dana mhuwiex faċli illi eh, nirbħu mal-Kunsell. Dinja hija waħda diffikultajiet illi bħala Parlament Ewropew rudu nuru illi għalina remunerazzjoni ħaġa importanti jekk ma nirsolvuhiex eh, mod tajjeb fi direttiva il-familji se jkun iktar foqra minn qabel. Ma nistawx nkunu ġenerużi billi natu l-liv u mbagħad ma natux remunerazzjoni. <clears throat> u ma nistawx nippermettu li dawn il-familji li jihdu li jivun bat se jisiru iktar foqra. Jekk wieħed għandu familja bit-tfal, aħna rridu nagħmlu kollox għal benestri tat tfal u tal-familja għaliex aħna hawnhekk qegħdin nippruvaw niġġieldu kontra il-faqar u hemm it-tfal li twildu fil-familji foqra hemm ċirkulu vizzjuż u ħafna drabi huma dawk it-tfal iktar foqra li jisibu diffikultà li jidħlu eh, bħala membri ta' soċjetà u din hija kwistjoni eżistenzjali. Eh, Speċjalment eh, għal tfal foqra. Uridu noqogħdu attenti għal dawn, dawn huma idejat li se nagħmlu proposti, se nbidlu l-proposta bl-emendi u jiena konvinta li sen niprovaw nefs u lejn ftejim u konsensa il-prinċipju ma simili uh, u ridu namlu diskussjoni kostruttiva fuq il-kalendarju. Jena naf illi għanna diġa kalendarju. Ah, se jkunem eh, konsil eh, f'ġunju u importanti li l-parlament Jihu nota tal-ħidma li għaddeja fil-Kunsill biex il-proposta tkun u tiġi adottata u kol l-iktar kmini possibli għalix il-ħin għaddej u nishtiqu illi Din nifinalizzaw qabel eh, il-tmim tal-parlament u għandu jkun miżuri tajba li saħħu il-pilastru ta' drittijiet soċjali. Grazie. Ma narax. E, E tal-ICR Sitnanska mwixaw, Sur surgerike, forsi jgħataw? E Fissem il Signora Sinanska, palissa ġeja lejn il-Parlamenti, permettu li nati il-pozizjoni taħħa u l-prioritajiet għal negozjati futuri. Aħna maħni sarajdu sej ġdijt, jekk aħna nirrepetu il-klim tal-rapporter eh, Kaza illi għalu iktar minn darba fil-ġemat li ġejjin illi rridu nibqaw raġonevoli tal-bit tagħna biex ikonna bażi tajba għal negozjati futuri ta' tralogu. Il-prinċipi tagħna huma kif se ngħid l-ewwel net li nżommu direttiva direttiva l-iktar sempliċi possibbli dan ifisser illi id-direttiva ed biex nifissaw standard minimi illi Eh, l-istati membri mbagħad jistgħu jaġġustaw. Aħna nħossu illi ċi battalji fuq id-dettalji tal-proposta għanna nħallu fuq livell tal- eh, stat membru. U importanti li nħallu biżejjed marġni biex eh, l-istat membri jkunu jistaw jadattaw dispożizzjoni tal-bżonnijiet tagħhom li jistgħu jkunu differenti minn pajjiż għall ieħor. It-tieni punt. Aħna nappoġġaw il-proposta tal-surkaza fuq l-importanza tal-infrastruttura għal kura ta' tfal li għandha timxi jitfit ma' kwalunkwe proposta illi tirrikonċilja il-bżonniet tal-familji u dawk tassu ta' xol. U tielet punt, aħna nixtiequ nevitaw illi din id-direttiva tkun minaccia għal eh, eh, eh negozji mikro użar u aħna se napoġaw test illi ma jkollux impatt negativ fuq il-kumpaniji żgħar. Is-suġġett ta' importanza important, importanza kbira għas sinjura Zinska hija il-formulazzjoni, il il-lingwa. Nishtiqu li titbiddel il-lingwa, nishtiqu però nbiddlu ntejbu l-pożizzjoni tal-carers u fl-istess ħin nisibu bilanċ biex kull stat membru jkollu biżejjed marġni ħalli jkun jista' jirfina dawn l-standards skont il-bżonnijiet tiegħu. Aħna nħossu li f'kull każ se nsibu terren komuni solidu ma' sur kaza u aħna nħossu li l-anijiet tal-proposta huma importanti għal titjib tal-ħajja tal-familji u aħna nħarsu l-qoddim biex ikonna diskussjoni. Grazie. Grazzi, Sur Gerike. Esan Alde, Signora Weber. Grazzi, President. L-għonet, permetuli nesprimi l-appoċ al rapporteur o anki għal l-emendi li huwa prezenta u jiena naqbel perfettament ma' sur kaza li għandna nkunu realistiċi fuq dak li aħna nistaw niksbu. U naħseb l-iktar ħaġa importanti tkun illi din id-direttiva nispiċċaw qabel l-aħħar tal-mandat tal-Parlament għax dan ma jsirx umbat nibza illi ħafna ċittadini se jkunu diżappuntati ċittadini illi dawn id-direttivi, din id-direttiva jarawa bħala eh, ħajja eh, ġdida. Mux se jkun miraklu mill-lum imma huwa pass importanti l-qoddim. U aħna qed naraw li hemm ħafna rezistenza fil kunsil allora rridu anki eh, fil-Parlament niksbu appoċ wiesa u għawi biex e, biex ikonna pozizjoni għawija fit-trialogu. <coughs> iva, fost l-emendi li ġew prezentati, jiena xeħut minnhom għamil eh, prezentajtom jien, Principalment fuq il-fat li għandhom jiġu inklużi eh, eh, ħaddima differenti domestiċi on demand, pubbliċi, imma anki self-employed. Għamilt u koll nota speċjali fuq il-ġenituri singoli illi għandu jkollhom għall-inqas l-istess livell ta' drittijiet u protezzjoni illi huma assikurati b'din id-direttiva. U fl-istess ħin fuq id-definizzjoni ta' missir ta' kera fuq il-carer per eżempju irridu ħallu ħalluha possibbli li nistgħu ninkludu ħaddiema li mhumiex parti mill-familja ma li għatu fuq bażi ta' mhux ta' profitt li jagħtu kura naturalment b'ċerta garanziji ħadd ma m'għandniex nippermettu li jkun hemm abużi fuq dan u bat fuq id-definizzjoni ta' relative Però biex nkun onesti u importanti li nizguraw illi għal dawk l-istati membri illi attualment għandhom standards iktar oljien, għandu jkun għandhom ikomplu jżommu għom dawn l-standards u jgħatu dawn il-beneficju għal ċittadini tagħhom. Minna ħal-oħra, qed nitkellmu fuq standards minimi fuq livell tal-Unjoni Ewropea, naturalment aħna rridu noqogħdu attenti li ma jkunux minimi zejjed, però li jkunu koerenti, li jkunu eh, konsistenti. Wara kollox li tkellmu fuq unjoni fejn għanna mobilità ta' ħaddiema wallu importanti eh, li ku possibli li, paj, li persuni jistaw jitilqu minn pajjiżi jisibu xogħol anki f'pajjiż ieħor u jafu x'benefiċċji jistaw ikollhom. Naturalment, Kif qal anki sur kaza, maħniġ zguri kem nistaw nitolbu fuq ċerti aspetti, ma dan huwa parti mill-proċess ta' negozjar bil-fors jiġri. Jiena nħares l-qoddim li dan negozjati nibdewhom biex inkunu nistaw niddiskutu l naraw li ma emendi ta' kompromess nistaw niksbuhom għax inkella mm, meta jkun hemm dawn l emendi kollha se tkun verament eh, problema kbira li nimxu f'direzzjoni waħda. Tista torbot fuqna u fuq il-grupp tagħna li se nkunu realistiċi kemm jista' jkun u nikkooperaw. Grazzi. Grazzi. Tanja Gonzales Peñas. Grazzi ħafna, Signor President, kif tiġarajna. Għanna ktar minn 600 emenda Ġifiri tistaw taraw x'interess għajma din id-direttiva u l-motivazzjoni li għandhom il-grupp kollha sabiex intejbu għaw ikonna testa aqwa. Issa, diskutenija bosta drabi din ma blemendi nistaw forsi nidiskutu b'iktar preċizjoni. Grupp tijaj, l-emendi li rassaqna għedin għamek biex niddefendu nikonsolidaw id-drittijiet tal-ħaddima kolla nigarantizzaw l-igwaljanza bejn nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol u nippromuovu r responsabilità eh, konġunta tal-ġenituri permezz ta' possibilità għall-irġiel ukoll biex ma jkunx hemm ħaddiema tal-ewwel u kategorija bil-paga differenti imbagħad illi jingħata remunerazzjoni tal-100% għaliex il-ħlas huwa direttament marbut ma l-użu ta' dan il-lif minnaħa ta' l-irġiel. Għaxar tijim ta' lif tal-paternita bħal mandom in-nisa lif tal-maternita naħseb dan huwa l-minimu aċċettabbli. Umbat, aħna wkoll għal lif edna li jidan jista' jkun għandu jkun ukoll għal nies illi jagħtu um, kura informali, għandek nies li jkunu e, formali, dawk li jagħtu kura informali, jiġifier nis li jkunu hemmhekk li um, ehm, jieħdu ħsieb it-tfal imma blaħlas u ħaddiema illi b'mod informali jagħmlu uh, xogħol ta' kura u permezz ta' din id-direttiva ikollhom ukoll il- il-possibilta illi illi jamluħ meta jkun hemm bżonn ix-xogħol. Issa fuq il xogħol flessibbli dan naħseb illi rridu nevitaw biex li ma jkunx hemm biżejjed eh, regolamentazzjoni kif qed jiġri fil-fatt għax m'hemmx regoli rridu regoli illi kunu flessibli adattab li nistaw nadattawa mal-ħaddima. Naħseb li din għandha tkun id-direzzjoni tieħu din id-direttiva. Iridu ninkludu wkoll ħaddiema eh, għarrasom u li mhumiex jagħmlu xogħol tipiku illi ikollok il-definizjoni tal-familja l-inqas Sattini. Gratta parentela u irrid ikollok ukoll ammont talif li ma jkunx trasferibli imma jkun remunerat għal mija 100% kif edna fil-bidu u minn ħadem jista' ma dan darba biss għal massimu ta' tliet xhur. Dan huwa dritt irid ikun rikonoxxut u dejjem irid ikun hemm kollox bil-miktub miż-żewġ partijiet biex bekk inħarsu kemm lil min iħaddem u kemm il-ħaddiem. Mill-banda l-oħra għamilna referenzi espliċiti għal tal-unions ukoll li jdu jkunu rikonoxxuti f'din direttiva mbagħad irridu namlu revizjoni ta' direttiva tal-maternità, nirrivedu l-applikazzjoni ta' direttiva fi żmien tliet snin billi nagħtu wkoll il-possibilità illi ikun hemm eh, direttivi tal-mater tal-lif ehm, tal-maternità tal-paternità u tal-ġenituri f'direttiva waħda eventwalment u dan irrit ikun l-oriġini ta' din id-direttiva l-ġdida u mhux jiġi trattat mod separat għalhekk aħna qed nipproponu li fil-futur ġifri fi żmien tliet snin l-affarijiet jiġru hekk. Irrid ikun hemm pakkett wieħed leġislattiv illi bekk iġib miegħu ċertu simplifikazzjoni illi huwa wieħed mit-tiri ta' leġiżlazzjoni pubblika. Sabiex ikun hemm iżjed nies ukoll li jużaw dan il jrid ikun hemm ukoll non-regression clause li naqblu magħha aħna kif ukoll qed jipproponi ir-rapporter nittama li jkollna negozjati tajbin u produttivi u aħna ovvjament għadin nejdu li l-estil inkomplu naħdmu kemm nfilħu. Grazie. Issa nisimaw minnanti sur Mitrofanus fisem il-ħodor. Grazie tal-opportunità li nisprim l-opinjoni tiegħi. Għandi kommenti ġenerali. U tini eh, eh, puntu għafuq l-emenda li prezentajna ħna. Aħna eh, qed narraw fil-laqa tal-kumitat illi hemm diskussjoni verament eh, interminabbli biex jipermettu li stati membri jiżviluppaw l-leġislazzjoni tagħhom skont il-liġi tagħhom. U però eh, edin proponu għonek. Il-diskussjoni hija kan nix nħallu li jizvilupaw l-istati membri l-liġi tagħhom jew nipponu eh, liġijiet minnaħat tal-Parlament Ewropew. Jien naħseb il-Parlament Ewropew huwa wieħed mill-ftit strumenti ta' kooperazzjoni internazzjonali biex nkunu nistgħu intejbu il-leġislazzjoni interna tal-Istati membri fil-politika soċjali u hekk aħna ma niproponux standards iktar eh, oljien fċerti stati membri eh, il-politika soċjali ma tistax titjieb għal ħafna raġunijiet li rigwardaw il-proċessi interni politiċi. Allora rridu, rridu aħna nimponu standards iktar oljien u rridu nizviluppaw xi għanijiet illi jistaw anki jiġu uh, rifjutati mill-Kunsel u eh, mill-Istati membri u anki mill-Kummissjoni, però fil-futur jistaw fil-fatti tiru realtà fuq livell ta' leġislazzjoni tal-Istati membri. Għal daqstant, l-emendi tana jistaw ikunu radikali. E, waħda mill-elementi li aħna preparajna e, il-ħodor EFA, e, l-idea kienet proposta minni personalment, hija emenda ġdida u hija n-numru 15 u tirigwarda il-test illi l-istati membri se identifikaw il- fuq kif jista' jkun hemm bilanċ ġenwin. Aħna maħniex nid niddettaw kif nistaw kif l-istati membri jistaw jagħmlu dan il-bilanċ imma dan għandu jkun bazat fuq il-konsultazzjonijiet familjari jew l-ispezzjonijiet ta' xogħol. Allora qed niproponu aħna? Qed niproponu l-istati membri illi jinformaw il-persuni li jaħdmu fuq dan is-settur x'possibilitajiet hemm li jtejbu l-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u ħajja privata għabbażi tal-liġi eżistenti. Jena naħseb li ħafna zaħza u anki persuni li jaħdmu fil-privatu eh, fil-sfera pubblika mumiex konxi fuq kif jistaw jirċevu lajnuna soċjali jew jew eh, tipi differenti ta' liv minnaħa tal-istat eh, skont il-leġislazzjoni eżistenti. U wara eh, li tiġi adottata leġislazzjoni ġdida, għal daqstant il-gvernijiet għandhom jinformaw il persuni li għandhom bżon ta' din informazzjoni kif jistaw jużawa u li ma li mulla ħjar bilanċ biex ikun jistaw jgħatu possibilitajiet biex jikkomunikaw fil-familji, mal-familji. Jiena naħseb li l-introduzzjoni ta' din l-amenda hija fl-interess tal gruppi kollha politiċi. Grazie ħafna. Grazie. Ħan naqra l-lista tal-kellima illi jixtiequ jitkellmu biex tkunu zguri jintkom illi Issa se titkellem Laurea Aġea Mellan u mbagħad l-oħrajn? On the list. Moran Xantier u Trebelius. Jena ma tkellimx fissem fismi għandi eh, eh, Il-President għatlu li uġa tkellem, imma għal li ma tkellemx fisem eh, l-opinjoni tiegħu, imma fisem il-grupp tiegħu, allora ixtieq jerġa' jitkellem. Aġeja. Grazie. Grazie anki l-kollega Kaza tal-proposta. Huwa ovvju illi illi eh, ħaġa ovvja li rridu nżommu negozjati li mhux se naqsu u e, e, il-dispozizjonijiet e, u anki il-pozizjoni tal-Parlament hemm differenzi kbar u mod speċjali fuq tal-biet li mumiex biss mirati biex tejbu direttiva imma speċjalment biex narmonizzawa bluzu ta' strumenti speċifiċi. Jina nħoss illi waħda wieħed mill-għanijiet ta' din direttiva għandu għandha tkur inċentif biex jitejbu l-parteċipazzjoni per eżempju tan-nisa fil-suq ta' xogħol biex bekk inkunu nistgħu eh, nimlew il-vojt ta' differenza bejn is-salari bejn l-irġiel u nisa u specialment eh, qed naħseb jiena fuq il-nisa single illi jgħixu f'ċirkostanzi diffiċli ħafna U rridu anki niprevedu fil direttiva u anki aħna minn emenda fuq dal ninkludu fil-definizjoni ta' ħaddim anki il-self-employed, eh, anki il-professjonisti liberi u anki l-imprendituri illi ħafna minn ħafna drabi ma jkollhomx il-protezzjoni li hemm bżonn. E, fil-kwistjoni tal- l-imprenditur jem nagħtu l-poċ eh, possibli u għonek naqbel ma kaza biex l-imprendituri jirnexxilhom jiggarantixxu dan id-dritt lill-impjegati tagħhom biex jagħtuh anki biex eh, għandu jkun hemm strumenti biex l-imprenditur jkun jistgħu jgarantixxu dan id-dritt lil ħaddiema kollha tagħhom għanna u koll il-problema ta' kontratti differenti mill-oħrajn, mumiex eh, fin, eh, fin negozjazzjoni kollettiva. U forsi fil għat ma' shadows nistaw namlu daqxejn ta' attenzjoni fuq din il-kategorija. Eh, jiena konvinta u koll illi barra milli ninkludu l-ġenituri biss iridu ninkludu anki każijiet ta' eh, adozzjoni u affidament. Eh, ħafna drabi, per eżempju, il-ġenituri eh, għandhom bżonn raġunijiet professjonali morru f'pajjiż ieħor anki biex jagħmlu adozzjoni internazzjonali u għal din ir-raġuni għandhom għandna nżommu dan din l-emenda nappoġġaw din l-emenda biex nestendu anki dawn il-benefiċi għal dawk li mhumiex propju ġenituri li huma carers. U mbagħad anki fil-każ fil tal-adozzjoni, meta, eh, jitbedu mill-familja għandhom jiġu protetti. Punt ieħor, importanti huwa illi hemm bżonn nissemplifikaw. L-għan tagħna huwa li nissemplifikaw kemm jista' jkun l-użu ta' dan l-istrument u speċjalment il-talba ta' leave għal-carers għan dawn għandhom jitolbu darba biss bi proċedura standard u proċedura simplifikata. L-istati membri, u dan huwa importanti ħafna, għandhom jgħatu inċentivi għal eh, eh, assistenza fid-djar, assistenza indiretta biex ikollhom eh, ħajja uh, indipendenti u jgħatu il possibilità lil dawn in-nies li jgħatu assistenza illi uh, ikunu jistaw eh, eh, jihdu servizzi professjonali u f'dan il-kas kemm l-irġil kif kol in-nisa jkunu jistaw jirrikonċiljaw il-ħajja privata tagħhom mal-assistenza eh, per eżempju ta' persuni disabli u persuni anzjani li għandhom bżon l-appoċ ta' persuni oħrajn. Jiena naħseb li f'din is-soċjetà li qed titbiddel u f'dinja ta' xogħol li qed titbiddel irridu ninkludu eh, anki il-konċett ta' eh, teleworking, smart working, eh, u naħseb illi il-fat li ninkludu dawn il-forum kollha jista eh, ikun punt eh, favur tagħna fa punt pozittiv. U rridu namlu anki protezzjoni għal kwalunkwe tip ta' abbuż biex bekk inkunu qed niffaċilitaw l-implementazzjoni tal-liġi. Jiena Eh, se nkompli nitkellem anki fuq servizzi xerqa ta' kwalità biex nipermettu l-assistenza u l-kura specialment ta' tfal u biex natu garanzija illi eh, s-servizzi jkunu ta' kwalità illi però jistaw jiġu użati u jistaw jkunu aċessibli mill-kategoriji kollha ta' persuni eh, kemm anki għal-foqra u irridu natu l-SMEs u anki għal mikro eh, e, intraprizi natu għom inċentivi biex ikunu huma jistaw jirrispettaw jgarantixu id-drittijiet għal ħaddima taħħom. Em, mbagħad ħafna kummenti uħrajni li għamilna blemendi li prezentajna, per eżempju il-garanzija li ninkludu anki self-employed, u huwa ovvju illi lan prinċipali meta jisu li l-istati membri kollha għandhom eh, garanziji u l-livell ta' kwalità oli oljien u allora direttiva u jiena nixtieq li l-każa jimpenja fruħu fuq għadi illi eh, fejn hemm standards oljien u għandu jimpenja ruħu biex dawn l-standards jibqgħu oljien u ma jitniżlux irridu naħna nimmiraw għal biex nkunu ambizjużi għax fil-kunsil se jkollok inti e, battalja ġlida piuttost diffiċli. Grazie. Thank you. Uh, ma grazzi. Is-Sinjura e Land, kieġbak. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna għanna opinjoni differenti minn dawk li tkellmu tal-ħodu, raġuni sempliċi din id-direttiva li tipprova ddaħħal bilanċ bejn ħajja tax-xogħol u tal-familja għal ġenituri li jieħdu ħsieb tfal bi problemi u tfal żgħar ħafna jew kellha ġenituri tagħhom li għandhom diffikultajiet Għanna problema bis-sustanza ta' dan kollu aħna. Ma ressaqna l-ebda mendat. Ma nirriżervaw id-dritt illi niffurmaw opinjoni ta' minoranza. Mux għax ir-rapport ta' sur kaza u l-ħafna emendi ma nistax naqblu magħhom. Ħafna proposti interessanti ħafna u ta' min Sidrom iżda li mhux postom f'test leġislattiv li jiġi impost fuq l-Istati membri. Bħal fajl skolla li ddaħlu taħt il-pilastru soċjali aħna inħossu li hemm problemi serji ta' sussidjarjetà u sovranità nazzjonali għandhom ikunu l-Istati membri illi jiddeċidu x'għandu jkun ir-rwol tal-Istat għal protezzjoni soċjali fundamentali ir-wol ta' min ħaddem u illi ikunem impiegati ta' kwalità kemm nisa u kemm irġiel. <clears throat> u illi daw il-ħaddi ma jinataw livell xiraq ta' eh, ħlas ta' paga. Naħseb illi bil-mod il-mod qegħdin dejjem nindaħlu iżjed fl-affarijiet hawnhekk meta nitkellmu dwar il-ħajja tax-xogħol il-ħajja tal-familja fil-verità qegħdin noħolqu żbilanċ nifhem li l-livell attwali ta' paga illi edha bil-mod il-mod tersaq lejn il-linja il-limitu tal-faqar qed tisforza lin-nies biex joħorġu jaħdmu imma Naħseb li dina fl-aħħar mill-aħħar hija ħaġa li qiegħda tedda t-istruttura tal-familja anke kif naraw ukoll mir-rata ta' kriminalità fost iż-żgħażagħ. Namlu x'namlu aħna ma nistgħux qatt nikkonsidraw il-problemi kollha li jista' jkun dak in-nies jiffaċċaw fil-ħajja privata tagħhom u ehm, Tkellimna fuq ir-riżultati ta' digitalizzazzjoni, l-automatizmu, għadin naraw li ħajkun hemm ħafna bidliet fi tipi ta' xogħol li jeżistu ħajkun hemm iżjed prekarjetà ma nistgħux aħna li nippermettu li nħallsu din is-sikurità soċjali kollha mhux ħajkun possibbli illi wieħed isostni livell tal-kontribuzzjonijiet Eh, soċjali u finanzjament ieħor jistgħu jkun jista' jkun permess tal-leviż u t-taxxi imma ħajkollna bażi ta' konsum iktar baxxa b'mod ġenerali. U la n-nies ma jkollhom xi dħul suffiċenti huma ma jkunux jistgħu igawdu il-livell eh, ta' protezzjoni soċjali, ġifiri iva, il-gruppi varji resqu emendi interessanti ferm imma. Fl-opinjoni tagħna aħjar niddiskutu l-affarijiet fil-laqa tax-shadows jekk ikun hemm bżonn għaliex hawnhekk inħossu illi qegħdin nindaħlu żejjed fix-xogħol tal-Istati Membri biex indirizzaw huma dawn l-affarijiet din hija linja ħamra. Grazzi Sinjura Fontanier, kieġbok. Grazzi ħafna Sinjura President. Qabel ma nibdax taqt nirringrazzja lil David tax-xogħol li għamel u appunta tluq tajjeb ħafna sabiex nilħqu għal dawn il-possibiltajiet biex tassew ikun hemm bilanċ eh, bejn ħajat ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja u nittama li jirnexxielna nivvutaw fuqhom daw qabel ma tara il-leġislatura tagħna li x'naħseb dan huwa punt importanti ħafna għal ċittadini kollha Ewropej ta' beneficju għal kulħadd fil-fatt, xtaqt nsemmi xi punti li nħossihom importanti jekk irridu illi kollna aktar bilanċ fil-xogħol ta' familja, hemm bżonn li l-irġiel ukoll jieħdu dawn il-benefiċċji u għalhekk qed ikun hemm impatt eh, finanzjarja direttiva minnaħa tal-Istati membri u trid tkun sostenibbli wkoll fuq tul ta' żmien għalxejn ikunu ambizjużi żejjed jekk kumbat ma konux nistgħu nimplementaw l-affarijiet u dan huwa riskju reali. Aħna rridu illi l-implementazzjoni tkun effettiva u naċċertaw li l-irġiel ta' sew jużawha dawn il-possibilitajiet għalhekk idu niffokaw fuq livell għoli ta' remunerazzjoni iktar minn tul ta' żmien u għalhekk aħna ressaqna bħala emenda livell ta' remunerazzjoni ta' 80% illi ma tkunx marbuta ma' sikli għaliex dina dvarja minn pajjiż għal ieħor u jkun hemm ukoll applikazzjoni ta' tmien ġimgħat mod gradwali. Bekk ikollna ikun ħafna attrajenti għall-irġiel dan u l-impatt finanzjarju ma jkunx eh, jimpedjom u nittamaw kifet fil-bidu li nistaw nivvotaw favur qabel ma Eh, tal-leġizatura tagħna bekk nagħtu messaġġ ċar illi rridu ngħinu aħna lill familju kollha. Grazzi. Grazzi, Signora Moran Xartier. Grazzi, Signora President, fil-bidu. Xtaqt. Nirringrazzja lil David Kazi tax-xogħol illi għamel u tal-mod kif qed jipprova tejjeb il-proposta ġenerali tal-Kummissjoni. Dan huwa x-xogħol tal-Ewropa fl-opinjoni tiegħi illi nidderriġu l-Istati membri mhix kwestjoni ta' dħil di jew sussidjarjetà huwa xogħolna bħala l-Unjoni Ewropea li nipprovdu bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja tal-familja u nuru li l-istati membri li jum bżon jaħdmu ma sabiex tassew jiksbu dan il-bilanċ l-ewwel punt fejn tassew għandna bżon intervenu għahna u li nwaqfu il-trasferabilità tal-lif parentali bejn in-nisa u l-irġiel. 2% biss tal-irġiel jieħdu il-lif parentali għalek il-pis kollu Il-vantaġġ ikun zvantaġġ għan-nisa fil-verità li jiġri huwa għal nisa ma jkunux jistgħu jmorru iktar ix-xogħol u l-karriera tagħhom t sobtu ġifieri L-intenzjoni kienet tajba imma qed tiġi applikata ħażin għalhekk in-non trasferibilità hija kruċjali għaliex bekk inkunu qegħdin innaqsu id-distak bejn in-nisa u l-irġiel. Imbagħad il-finanzjament. Jiena nifhem fl-istat membri partikolari naf u sew ħajkun hemm ħafna nies li ħajtkellmu fil-kunsil kontra l-ispejjeż sabbinati ma' dawn il-miżuri. Imma jekk inħarsu lejn il-problema kollha kemm min naraw li 31% tal-gradwati huma nisa issa. Meta eventualment jasal iż-żmien ta' eh, tal-pensjoni huma jieħdu disa u 30% inqas mill-irġiel dan ifisser li l-Istati Membri investew flus pubbliċi u privati sabiex iħarġu n-nisa li x'qegħdin ngħidu 61 fil-mija tal-igradwati u fl-aħħar tal-karriera tagħhom ma jkunux huma taw lura ma, ma jkunux uh, raddew il-flus li jkunu ġew investiti fihom minħabba tqala uh, eh, trobbija dawn iżommu n-nisa mill-karriera tagħhom. U din qed issir problema ekonomika, politika u soċjali. Għaxekum jekk imbagħad iżid investiment pubbliku privat fil-bidu u l-appoċ li wieħed jagħti għal dawn in-nisa imsiken tassew naraw kemm jiswa flus, ġifieri tħarsux biss lejn il-flus hawnhekk ta' kemm ħa jiswa li f'parentali tittara il taħriġ kemm ħa jiswik, l-edukazzjoni, l-appoċ kollu li rridu nagħtu lin-nisa illi nkunu faqqarnihom minħabba dawn l-affarijiet u jekk tara l-affarijiet kollha tgħid iva, iva, vera bżonn naħdmu iżjed Davis fuq dan. Grazzi, Signor Angeli. Ma nafx għandi xi ngħid jien. Wara dak il qalet Elizabeth Moran Xattier, mhux ħanidħol fil-kontenut tal-fajl għax Marja Rena u Elizabeth tkellmu tajjeb ħafna Sempliċement xtaqt nagħti jiena l-appoġġ tiegħi għax-xogħol qed jagħmel rapporter Bħal ħafna kollegi importanti illi dan il-fajl nal-uħ matul dan il-mandat, din il-ġizlatura, ġdenna misa tkun trilogu sempliċi minħabba dak li nisimaw u kol mill-konsil. Ġifiri naħseb l-importanti illi ikkolna pozizjoni ċara minn naħat tal-Parlament u Mandiġ dubju li rapporter flimkien ma' shadow tiħir nesċilu jisib bilanċ tajjeb bej pozizjonijiet parlamentari. Il-negozjati ma' konsil mus jkunu sempliċi bla dubju, imma kuna fil-li aħna kollha warajk. Għalhekk jekk joġbok, kompli jaħdem sabiex insibu pożizzjoni soda u anki negozjati matul din il-leġislatura. Grazzi Sir Gerika. Grazzi Signora President, grazzi u koll David Kaza għax naħseb illi tassew żmien tajjeb illi niddiskutu dan is-suġġett ħaġa li matul l-aħħar deċenji semmit bosta ġrabi din imma qatt ma wasalna soluzzjoni. Ovvjament din hija xi ħaġa illi eh, taqa taħt sovranità tal-Istati Membri dena mhux punt kontroversjali, sempliċement li aħna bħala Parlament Ewropew inħoss li għandna opportunità li nagħmlu skambju tal-aqwa prassi u naraw fejn instabu l-aqwa soluzzjonijiet għal rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja għal min jipprovdi din il-kura u għajnuna. Daw in-nies aħna rridu ntuhom salarju ta' veru u mhux daqsxejn pocket money xi ħaġa li tikkorrispondi mal-paga xaġa li t-korrespondi għal paga propja tagħhom u mhux t illi ma jirriflettix ix-xogħol li qegħdin jagħmlu il-ġenituri u mingħajr il-kura għadhom dipendenti ħafna llum ġu kważi kważi jittalbu għal daw il-flus. Qed jagħmlu ħafna s-soċjetà imma dejjem qed ikollhom rwol dipendenti. illi mbagħad wara ma tippermettilhomx xitflu b'ċertu konfidenza fis-suq tax-xogħol. Il-ġenituri hemm infrastruttura koll għawnek li importanti t-lappoċ taħħa, tagħha pereżempju daycare centers. Issa, ir-remunerazzjoni dvarja jekk ix ta' Franza, barċ eh, Spanja, Rumanija, misa qatt ma jse jkun hemm livell ammont wieħed armonizzat fuq livell Ewropew, imma xorta nistgħu nikkonsidraw dak li qed jiġri fil-pajjiżi, naraw x'inhuma l-aqwa prassi u nużawha bħala linja gwida, ovvjament imbagħad ħadd varja minħabba li s-salarji ivarjaw fil-pajjiżi differenti. imma spiss nisimgħu li n-nisa qishom qed ikollhom bil-forsi ġumġela jibqgħu f'dan l-ambjent domestiku ma mhux bil-fors il-każ dan nanti ġela darba tibda l-istat jipprovdi ċentri ta' tfal il-ġenituri n-nisa l-ommijiet speċjalment ikollhom għażla għażla jekk bejn illi jihdu xsib illu lidom id-dar jew jidaħlu jdaħluhom f'daw iċ-ċentri. L-istess ħaġa tapplika għal min jieħu ħsieb l-raba tagħhom fid-dar jew inkella jdaħluhomx fis-sistema f'xi home. Idu naċċertaw ukoll eh, anzi, aħna naraw illi daw il-ġenituri, daw il-nis illi jħdossib il-raba taħħom u koll jikontribuċu finanzjarjament u ma jħalsu l-VAT, mux l-income tax, ovvjament, u ma jħalsu taċċa u koll. Fil-ġermani għanna diskutajni ħafna dan il-sujġet, anki għaliex, aħna bħalissa il-popolazzjoni tagħna t tixjieħ U l-governanza l-ura għat issir iktar interessanti f'dak li għandu xieqsam ma' drittijiet tal-vot u il-voċijiet tal-ġenituri. Naħseb li hemm bżonn insomma għaf moħna din ħaġa jekk aħna nħallsu allowance għat-tfal u għat-trobbija ta' tfal. Naħseb li ikun hemm insibu l-bilanċ bil ġit il-ġenituri ninsaw irġiel u dawk li m'għandhomx tfal ukoll fl-aħħar ikollhom sitwazzjoni ta' bilanċ. Huwa biss meta jkollna dan il-bilanċ illi jista' jkun hemm ukoll pensjonijiet ġusti il-snin li ġenituri jagħmlu irabbu lilu li dom għandhom ikunu inklużi wkoll eh, konsidrati meta tiġi biex kalkulata tal-pensjoni, batumx qed nitkellem hawnhekk dwar bux, qed niskellem dwar paga kif suppost. Din hija kwistjoni sa' ġustizzja, ir-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja privata u dik pubblika jiġu nħarsu lil in minn sempliċi kontrat bejn żewġ ġenerazzjoni, jiġu konna kontrat bejn tlet ġenerazzjonijiet mill-inqas hemm bżonn li anke tfal jiġu finanzjati b'xi mod jew ieħor għandek bżonn il-flus biex trabbihom. U fil-każ tal-pensjonijiet allura hemm bżonn ukoll tal-ugwaljanza. U dan importanti anke sabiex niġildu l-faqar fix-xuħija, speċjalment f'dak għandu x'jaqsam ma' n-nisa l-ommijiet b'mod partikolari ħafna drabi ikunu affettwati minna din il-ħaġa l-faqar fix-xuħitom. Għalhekk hemm bżonn niżguraw aħna il l-familji, speċjalment familji żgħar, ikunu appoġġati u li pal-palazzjoni tagħna ma tkomplix tixjih iżjed. U daw il-flus ma jibqgħux jidħlu allura għand l-istat. Grazzi li rapporter li tamma tkun tista' tagħmel progress anki fuq dan illi għad jiena rapporter jekk jogħġbu biex nagħlqu dibattitu. President, għalix nafli sar il-ħin, għax ħadna ħafna iktar ħin mill-agenda li preparajtinna. Eh, naturalment kienu interessanti l-kummenti kollha li għamlu il-kollegi tiegħi waqt dan il-dibattitu li kellna. Eh, l-appell tiegħi huwa da, neġa nirrepeti dak li għad fil-bidu għax naħseb huwa importanti, illi nistgħu nsibu kompromess imma irridu ma morrux la, la f'estrem u laqqas fiħor. Ġveri ejja niprovaw insibu eh, in-nofs ta' żewġ estremi li kultant jiena <laughs> nkun nsaffihom bil-proposti li jista' jkun għodin. Ġbi ejja nsibu xi ħaġa bilanċjata, xi ħaġa li hija tkun reali, għaliex ma rridux immorru qudiem il-Kunsill u nagħmlu ilhom impossibbli. diri għanna nkunu realistiċi E, e fil-proposti tagħna naqblu kemm jista' jkun malajr fuq il-pjan tagħna bħala Parlament Ewropew ħalli nibdew naħdmu mal-Kunsill għax jidher li hemm ħajkollna l-problema iktar milli Ehm, fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna ta' support nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari naturalment li shadow rapporters li magħhom se jkolli ehm, nerġa' niddiskuti ehm, daw l-amendments kollha biex kun nistaw nsibu kompromess u nittama u nispera illi eh, naqblu fuq pakket bilanċjat. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Casa, and the rest of the members who has taken part in this debate. Grazzi. Ta' dan id-dibattitu, ovvjament, <laughs> ħajkonna pozizjoni differenti minn membri differenti. L-adozzjoni fr l-impiki japjena taħdax ta' lulju naħseb l-axar qabel ma nifqu għas-sajf. Issa nerġaw niġu għal dan il-punt aktar qoddim ovvjament. Mela qegħdin fuq punt seba tal-aġenda iż-żieda tal-envelop finanzjarju tal-appoġġ tal-programm tal-appoġġ strutturali ngħaddi l-kelma issa lis-sur xaba jekk jogħġbok fidejk. Thank you, Chair. As you are aware, the Structural Reform Support Program. Grazie, President. Kif tafu l-SRSP, il-programm ta' appoċċa riforma strutturali twaqqaf eh, l-sena l-oħra ehm, budget ta' 43.8 miljon euro għandu lan li kien hemm riformi strutturali fl-Istati membri billi ta' appoġġ l-awtoritajiet nazzjonali li jitolbuh. Eh, jindirizza affarijiet bħal edukazzjoni, taħriġ, il-politiki ta' suq ta' xogħol għal sabiex niġildu kontra il-faqar, nipromovu l-inklużjoni soċjali, s sigurtà soċjali u nipromovu wkoll il-welfare systems, kif ukoll politiki ta' saħħa pubblika. Dawn huma kollha qosma li għandhom impatt qawwi fuq il koeżjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel Reazzjoni tra stati membri għall-SRSP kienu pozittivi kemm fl-2017 kif ukoll fl-2018. Fis-sena attwali kien talba għal 152 miljun euro, ġviri ħames darbit iżjed milli hemm flus allokati. U fid-dawl ta' dan kollu, anka minħabba eh, li hemm valuti miżuri tekniċi, Il-Komissjoni għamlet referenza spliċita illi għandu jkun hemm appoġġ disponibbli direttament tal-Istati Membri u dan aħna nilqawh. Jina naqbel mal lan aħħari tal-proposta tal kummissjoni u għamil temendi li morru f'żewġ direzzjonijiet. L-ewwel qed ippruvajt ninkludi iżjed lan speċifiku li nappoġġaw l-Istati Membri fl-isforzi tagħhom dan għandu jkun parti mill-lanijiet ġenerali tal-programm. Barra minn hekk nagħmlu ċara li l-SRSP huwa miftuħa l-Istati Membri kollha mingħajr diskriminazzjoni jekk dawn mhumiex fiżona euro jew le. It-tieni nixtieq enfasizza l-bżonn ta' riformi strutturali marbutin mal ehm, politiki strutturali u um, li nappoġġaw eh, taħriġ ta fuq livell għali kif ukoll politiki ta' xogħol attivi dan huwa importanti ħafna, speċjalment jekk inqisu il-miri tal-Ewropa 2020 fuq l-edukazzjoni u l-inklużjoni għadna l-bot milli nilħuhom. Biex nikkonkludi ħafna stati membri illi qed jiġġieldu kontra nuqqas ta' kapaċitajiet tagħhom u nuqqas tarfin li għandhom biex jimplementaw politiki mfasla tew sew il-gvern tiegħi riċentament għamel riforma eh, tal-budget fil-settur pubbliku. U dan wassal biex il-ħafna nies li jaħdmu fis-settur tas-saħħa issa spiċċaw f'sitwazzjoni jar mill-li kienu. Li nieħdu approċċ minn isfel għal fuq dan jista' jkollu rgwol tajjeb ħafna biex eh, nagħmlu riformi li waslu eżjed konverġenza u jkomplu jisaxħu l kapacita amministrattiva. Dan jista' jkun ukoll strument illi jgħin biex nassorbu l-fondi Ewropew. Riċentament il konsil qabel mal-proposta tal-Kummissjoni sabiex jiżdied il-budget għal dan l-istrument. Imma barra minn hekk, fid-dawl tal-riżultati pożittivi li kien hemm, il-Kommissjoni beħsiba iżżid l-allokazzjoni b'25 biljun euro għal periodu ta' programmazzjoni li jmiss. Nirringrazzja l-shadows tal-għajnuna tagħhom u nixtieq nitlob il-dawk responsabbli biex l-emendi li ħajres u jres u bl-Inglis biex aħna nkunu nistaw innestu l-ħidma tagħna eh, sa meta niġu biex nivvuta fuq dan il-fajl. Iva, grazzi tal-li inti et l-iskadenza. Skadenza hija 22 ta' Mejju. U peress li Iżmin qed jafas inti fil-fatt stadint il-membri biex l-emendi għom bl-Ingliż biex dawn jiġu inklużi fil-kompromess u għalhekk dan xtaqt nerġa' nirrepetih. Mhuwiex obbligu, però jissimplifika ħafna l-affarijiet jekk l-emendi tresquhom bl-Ingliż. Issa, nad il-kelma li Surprinski mill-SND <coughs> illi huwa ix-Shadow Rapporter. Ikkeġbok. Grazzi, Sirja President. L-ewenet, xtaqt nifraħ il-rapporteri su xogor fuq la abbozz ta' opinjoni li prezenta. Naħseb li tiġbor fija sew il-ħsib ewlini ta' din il-kustjoni ta' importanti. B'mod iżjed speċifiku jina naqbel li il prioritajiet strateġiċi tal-Unjoni Ewropea li hemm fil-istħarriġ annwali ta' tkabbir bħal pereżempju l-appoġġaw l-edukazzjoni, taħriġ, il-produttività fuq il-post xogħol kif ukoll politiki tax-xogħol attivi u l-inklużjoni soċjali, dawn il-prioritajiet iridu jkunu iridu jingħataw iżjed importanza fl-implementazzjoni tal-programm għal riformi strutturali. Dan il-programm għandu jkun strument importanti biex nibdew nħadmu ġenerazzjoni ġdida ta' riformi strutturali U bekk, minn flok nifukaw fuq miżuri ta' austerita, nibdew nifukaw fuq taħlita ta' eh, politiki ekonomiċi u soċjali. Biex bekk eh, ikonna soċjetajiet eh, b'saħħithom fl-istati membri kollha. Fl-indikaturi ta' social scoreboard taħt is-semestru Ewropew nindunaw li hemm stampa xejn pożittiva 11 stat membru f'sitwazzjoni kritika għal minn tal-irqa sindikatur wieħed, imma mbagħad hemm żewġ stati membri illi qegħdin f'sitwazzjoni kritika għal sitt indikaturi għal Bulgarija, sitwazzjoni kritika għal ħames indikaturi, fosthom il disugwaljanza riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali u anke li jitiz. Dawn l-indikaturi juru illi riformi strutturali illi kienu implementati sissa ma ġabux magħhom trasformazzjoni li tiżgura li jkun hemm ġid u ħajja diċenti għal ċittadini. U għalhekk il-konċett ta' riformi strutturali rridu nerġgħu nikkonsidrah mill-ġdid. U rridu ntejbu l-indikaturi ekonomiċi u naraw li dawn ikkontribwixxu għal iżjed ġustizzja soċjali u għal jkun hemm servizzi soċjali aħjar u niġġieldu iżjed kontra l-faqar. Sfortunatament m'hemmx informazzjoni komplessiva min-naħa tal-Kummissjoni fuq fiex wasanna fl-implementazzjoni tal-SRSP imma il-sintesi tal-informazzjoni illi ġiet ippreżentata fil-Kumitat Reġi fi frajta din is-sena mill-Kummissarju Dombrovski turi illi 27% tal-finanzjament li kien hemm għall-2017 kien allokat għal osmat tas-saħħa, servizzi soċjali u s-suq tal-politiki. Għal 2018 iċ-ċifra kienet ta' 21%. L-ammont kbir ta' applikazzjoni tal-proġetti l-2017 u l-2018 juri li hemm ħafna interess ħata tal-istati membri f'dan il-programm u l-ammont kbir li huwa allokat għal qasam tal-servizzi soċjali fost oħrajn jindika l-istati membri jixtiequ riformi f'dawn is-setturi. U għalek il-proposta ta' zida li kienem għal budget tal-program nistaw napoġawa imma dejjem bil-kondizzjoni illi r-risorsi jiġu minn strument ta' flessibilità taħt l-MFF tal-2020 u ma jiġux akkost ta', ta programmi oħra. U għalek ikun xira illi ninkludu emenda fir-regolament eżistenti illi, illi tisħaq fuq dan li qed insemmi dwar il-proposta illi nisħu fuq il-kontribut tal-programm biex jappoġġa riformi illi jistgħu jgħinu l-istati membri fit-tħija tagħhom biex jidħlu fiż-żona euro, nixtieq infakkar illi skont l-anijiet speċifiċi tal-programm dan l-appoġġ jista' jingħata. Il-Kummissjoni qed tipproponi strument apposta għal dan it-tip ta' appoġġ fl-MFF fil-limis u għalhekk l-inklużjoni ta' għan apparti għan biex tena tappoċ għal pajiz għal ħajsibħu fiż-żona euro, għanda laqtab ta' bħalija fazi ta' test. U eh, irridu naraw kemm dal-istrument huwa utli kemm ħaqqu l-appoġġ. L-SRSP huwa propost li jitkompla bħal istrument wara l-2020 peress l-implementazzjoni tal-programm għada fil-fażi inizjali m'hemmx provi fuq l-impatt u l-valur miżjut reali tiegħu u għalhekk U għafem importanti li l-Kommissjoni taddi informazzjoni l-Parlament regolarment fuq l-implementazzjoni. Il-Regolament 2017 zbarra 825 eh, f'artiklu 16 tajt li l-Kommissjoni sar toħroġ rapport annwali fuq l-implementazzjoni tal-programm. Imma memxejn speċifikat fuq eh, eh, dawn ir-rapporti li ma' snin iridu ikopru. Dan din dan l-artiklu jista' jiġi ranġat billi inres u emenda brabta ma dan l-artiklu 16. Jina ħerqan li nikopera ma' rapporter u ma' xadu rapporter soħra fuq dan is-suġġett. Grazzi. Thank you, Mr. Perinski. <clears throat> I cannot see. Grazzi li Sur Perinski, Mhux qed nara illi għaw ħadd mill-li sijar u lanqas mill-alde. Bħalissa ma ħadd minn dawn iż-żewġ gruppi għalhekk ngħaddu għassur sur Silikjotis fisem il kua NGL. Jek jodbog. Fħarsto, Grazzi, President. L-għalet. Nishtiq nirringrazzja lil dawk illi ħejjew dan il-dokument. Imma, il-gwe u NGL sarjatu pozizjoni illi aħna konna informajnikom dwara 18 il-xar illu. Meta diskutajna il-kustjoni ta' riformi strutturali fl-Istati membri. dawn riformi strutturali u s-semestru Ewropew mhumiex qed jipproteġi drittijiet tal-ħaddiema jew il-koeżjoni soċjali. Anzi, bil-maqlub qed naraw Eh, tnaqis fil-koezjoni u eh, tnaqis fil-kwalità tal-welfare state u eh, zida fil-qat. Dawn ir-reperkussjonijiet terribli ta' dawn ir-riformi illi qed jingħaddu permezz tas semestru Ewropew qed isarfu fil-fatt illi ħafna ħaddiema illi hemm ħaddiema speċjalment f'reġjuni illi bħalissu ma' gvernati minn Miranda, per eżempju fi Greċja, fil-Greċja, dan il-ħaddima ħadu daqqa ta' ħarta tajba. U f'dan l-ħar snin xorta ma nexxinni xinsolvu l-kriżi ekonomika, il-Kummissjoni, il-Kunsill u Trojka intervjenew f'numru ta' stati membri u għedin jintroduċu din it-tip ta' makkinarja illi edha eh, tkompli tarraq l-affarijiet. Aħna ser inres u emendi eh, simili għadan dan illi qedan illi qiegħed ngħid. Se nisħu fuq ir-reperkussjonijiet koroħ ta' dan kollu. Aħna se nitkellmu fuq it tisħieħ tal-inklużjoni soċjali, t-tisħieħ tal-welfare state u il-ħolqien ta' xolijiet diċenti il-rispett tal-drittijiet tal-ħaddima u li nippermettu wkoll li l-kumpaniji ikomplu jikbru. Etniħu għost li li f'disa u ħdax jissemma jissemma il-titib tal-drittijiet tal-ħaddima u hemm xi ħaġa simili wkoll f'emendi tlieta erba' u 8. Imma Minna ħal oħra mbagħad emenda sitta, pereżempju tħassibna ftit, dila tkellem fuq il-finanzjament taħt l-MFF imma titkellem biss fuq riformi strutturali u ma semmi xejn fuq eh, politiki iżjed kostruttivi. għalek, dwar din l-opinjoni ħna naturalment se involvu ruħna f'diskussjoni mal-bija ta' shadow rapporters, ħan diskutu bi spiritu kostruttiv, u se naħdmu mal-bqija ta' dawk il-valuti. Grazzi ħafna, mela naddi l-kelma lura lis sur xogor biex nara jekk jixtieq xi konkludi. Grazzi ħafna ta' dak kollu illi qedtu jiena m'għandi xejn xinżid. Grazzi. Kif diġant qal, l-iskadenza għall-emendi hija 22 ta' Mejju. Jekk iġobkom res u l-emendi bl-Ingliż biex jiġu inklużi fl-emendi ta' kompromess. Ir-rapport se jiġi adottat fil-empl fis-7 ta' Ġunju u fil-Kumitat Reġi għad iridu nikkonfermaw id-data. Mela, dak ifisser illi lestejna l-aġenda ta' dalodu. Issa, il-laqa tkompli fis-satejn u nofs u għamek nibdew il-votazzjoni elettronika. Imma Sulperinski talab illi jitkellem. Iva, qed nara li hawn punt fuq l-aġenda li jismu AOB. Li naħseb li nistgħu namlu issa? Inti s saqsijek il-kellim jixtieq xi ħaġa taħt AOB. Iva, mela, jiena li xtaqt ngħid għandu x'jaqsam mal eh, kontrolli li jkun hemm fuq it-triq, kontrolli fil-xufira, speċjalment fil-Franza u fil-Belġu. Dan, jinkwetana ftit. Jena kellimni xufir rumen illi irrakkontali kif l-autoritajiet li jagħmlu kontrolli tal-buħ ċertu rekwiziti li għadhom mhux legali, per eżempju li it tile ġimgħa jew raba ġimgħa eh, għattaħħa id-dar tiegħu jistrieħ. U għalkemm ix-xufiera juru illi it-tielet jew raba ġimgħa ikunu qattawa mhux isuqu, xorta waħda jingħataw multi kbar, multi ta' 1000-2000 euro. Din hija xi ħaġa verament inaċċettabbli. Speċjalment wara dina il-liġi l-ġdida li għaddiet u għalhekk dan ir-rakkontali dan ix-xufier jena xtaqt nirrakkonta hawnhekk f'dan il-kumitat u ser ngħidu anka l kollegi oħrajn. Nittamaw li nkunu nistgħu nieħdu pożizzjoni ċara kontra dawn it-tip ta' kontrolli arbitrarji li m'għandhomx bażi legali u li seħu b'mod verament arbitrarju fuq xufira li zjed mm, li kunu ġejjin minn pajjiżi tal-vant tal-Ewropa. Grazzi ħafna ta' dik l-informazzjoni. Se naraw jekk nistax niskopru xi ħaġa iżjed fuq eh, dan li qed tajt. Forsi nilvolvu anka lil kumitat dwar it-trasport u forsi anka lil kummissjoni naraw eh, jekk dawn jafux xi ħaġa iżjed, Ħa nippruvaw niġbru iżjed informazzjoni iżjed fatti. Umbagħad nerġgħu nindirizzaw dan il-punt. Fil-każ fakkarna. Grazzi ħafna mela. Narakom fissatejn u nofs u emek nibdew bil-votazzjoni elettronika. Grazzi ħafna ta' sessjoni ta' dal-ħodu.